Thank you, colleagues. Good Grazie, ziz kollegi, l-odwa tajba, jena kontet nipermetti ammonta ħin sabiex il-kollegi jinġabru sabiex nibdew bil-proċedimenti u s-saħna l-esti biex nibdew bis-sessjoni ta' dal-ħodu, sessjoni ta' dal odu sessjoni ta l parlament u nishtiq nibda bil-vot fuq it-talba biex ikunem proċedura urġenti taħt regola 154 fuq il-proposta minnaħa tal-